sigurta il-massakri fil-vant tal-Kongo. Min floka għaw għaw prezenti il-Kummissarju Tibor Navraskis. Thank you, President. Honorable members. Grazzi, President, onorevoli membri dan il-Parlament adotta bosta ta' rizoluzzjonijiet fuq is-sitwazzjoni fis-Repubblika Demokratika tal-Kongo b'mod partikolari s-sitwazzjoni fiż-żoni tal-frontieri tal-Vant fosthom il-Kivus tafu l bil-violenza li ilha tkun irrappurtata mill-ħarifa li għadit mod partikolari fil-tramuntana ta' Kivu. Xoħat mill-xoħut mill awtoritajiet intlaqtu b'mod eh, ħażin ħafna l-sorsi jismaw illi eh, mitu 550 ruħ minn settembru ta' l-2014 barra minnek eh, xiren ta' eluf ta' persuni ġew spostati. Ovvjament eh, il-priorità immedjata tal-Unjoni Ewropea li jasal eh, ikun hemm aċċess umanitarju u aħna l darboħra nitolbu li jieqaf darba l dejjem l-immirar eh, lejn il- ħaddiema umanitarji jiena Infakkar illi meta nkunu qegħdin ngħinu popolazzjonijiet maħqura l-eko jaħdem skont il-prinċipji li hemm fir-regolament 12-57 żbarra 96 jiġifieri l-imparzjalità u non-diskriminazzjoni fost oħrajn. Il-vjolenza reċenti seħħet minħabba nuqqas ta' kontroll mill-istat l-istituzzjonijiet u servizzi li jridu Eh, waqfu u jipprevjenu l-vjolenza u jieħdu azzjoni legali kontra dawk responsabbli ma jeżistux sfortunatament attivitajiet ta' bini tal-istat fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo eh, huma miżjuma lura minħabba inċertezza li minħabba l-elezzjonijiet li se jkun hemm din is-sena hemmhekk aspett ieħor li għadu rilevanti għal isfruttament minn gruppi armati ta' l-annimali selvaġġi u risorsi naturali u minerali. ir rapport l-aktar reċenti tal-esperti tan Nazzjonijiet Uniti fuq id-DRC jisħa fuq l-involviment tal-Lords Resistance Army u jiġbed attenzjoni b'mod partikolari għal ħassil tal-flus u kontrabandu ta' deb huwa ta' ftit konsolazzjoni li dawn il-gruppi armati ma tantx kellhom opportunità illi jagħmlu kummerċ illegali tal-landa, tat tungsten u tant għalhom minħabba sistemi ta' traċċabilità L-Unjoni Ewropea se tkompli tagħmel dak kollu li tista' biex eh, tindirizza eh, taħdem biex ikun hemm stabilità f'dan il-pajjiż fil-waqt li aħna nifmu għalfejn hemm din il-vjolenza u l-instabilità imma xorta dawk li qed iwettqu dawn ir-reati rridu jiġu sottomessi għall-istat ta' dritt. Dan qed iwassal għall iktar vjolenza u diskorsi ta' mibeda. U komunitajiet sħaħ li jridu ikunu jagħtu kont għall-azzjoni tagħhom. Kif intqal kemm il-darba hawnhekk f'dan il-Parlament l-attivitajiet ta' gruppi armati fil-vant tad DRC huma affront li ċittadini u jimminaw id-drittijiet umani u legali tagħhom iżommu lura l-iżvilupp eh, jikkawżaw ħafna inkwiet jagħmluha diffiċli li dawn jippjanaw il-qudiem u jaħsbu fil-futur sabiex dawn il-gruppi armati jitwaqfu hemm bżonn ta' kooperazzjoni effettiva bejn il-forzi armati fil-Kongo u il-MONUSCO. U dana għanna bżonnu il-lejla qabel għada tlaħaq ftejjin fi frar imma dan irrid issa jiġi implementat. Il-perspettiva tal-ġustizzja wkoll hija waħda importanti bħala appoġġatur tal-riforma militari u ċivili fid-DRC eh, l-Unjoni Ewropea tajt li dawk li qegħdin jgħinu l dawn il-gruppi armati jridu jkunu imresqa il-qorti dwar l-atroċitajiet li qed u jitwettqu fil-van tad DRC hemm bżonn li dawn ir-reati eh, jitwaqfu u minu responsabbli għalihom jitressaq quddiem il-ġustizzja. L-Istat għandu r responsabbiltà Eh, jew inkella il-post fejn il-reat ikun twettaq jew inkella il-pajjiż ta' oriġini tal-persuna li tkun wettqet ir rejat Irridu niżguraw li l-istrutturi jkunu waqfa jkun hemm oqsa legali leġislattivi sabiex dan kollu jkun possibbli. Sur President, jiena issa irrid nitkellem dwar il-punt iktar eh, wiesa u importanti tal-gvernanza L-elezzjonijiet se jseħħu minn hawn ftit xhur oħra u l-Repubblika Demokratika tal-Kongo qiegħda f'mument kruċjali il-reżoluzzjoni tal- nazzjonijiet maquda 22 seba appuntat lu importanti għalina l-kol. Din ir-riżoluzzjoni ġiet adottata b'mod unanimu f'Marzu u tisħa fuq ir-responsabilità primarja tal-awtoritajiet tal-Kongo biex iħejju jorganizzaw l-elezzjonijiet skont id-dispożizzjonijiet kostituzzjonali. Ovvjament l-Unjoni Ewropea rrat li deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali tad DRC f'Mejju ta' din is-sena. L-Unjoni Ewropea tirrispetta bisħieħ is-sovranità tad Repubblika Demokratika tal-Kongo. Fl-istess ħin u fil-kuntest tal-ftehim ta' Cotonou imma anki l karta tad Demokrazija tal-Unjoni Afrikana aħna ngħid nisħu illi il gvern demokratiku u jsir leġittimu skont elezzjonijiet li jsiru skont il-gwida li hemm fil-Kostituzzjoni. Hemm bżonn ta' dialogu politiku qabel l-elezzjonijiet imma l-ħin qiegħed jafas u d-dialogu jrid ikun iffokat l-atturi politiki rappreżentanti kollha jridu jkunu involuti għaliex permezz dan id-dialogu nista' jista' jkun hemm roadmap ċara bbażata fuq kalendarju pjan ta' finanzjament sabiex naraw dak li jrid isir biex ikun hemm elezzjonijiet skont il-Kostituzzjoni. U f'dan il-kuntest l-Unjoni Ewropea flimkien man nazzjonijiet Uniti, eh, l-Unjoni Afrikana u l-OIF fis-6 ta' Ġunju reġgħu tennew l-appoġġ tagħhom għal missjoni tal eċċellenzja tiegħu etam koċo li huwa il-rappreżentant tal-Unjoni Afrikana l-appoġġ tal-Istati tal-Nazzjonijiet Uniti sabiex jibbeda dan id-dialogu. Jiena rrid ngħid illi l-elezzjonijiet se jirnexxu u dan mhux se jiddependi biss fuq it-teknikalitajiet imma anke jekk irid jinħoloq l-ambjent xieraq f'termini ta' rispett tad drittijiet il-libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni huma s-sinsla ta' kull demokrazija. Irridu nħarsu dan l-ispazju politiku sabiex id-dialogu politiku li semmejtilkom qabel ikun jista' iseħ. Grazzi. Mario, passiamo Grazzi ħafna issa għannom tal-gruppi politiċi l-Onorevoli Maria Gabriela PP. E. Grazzi President, Kommissarju. Jena provajt illi nibda bil-klim demokratizzazzjoni u proċess demokratiku meta tkellim fuq id-DRC, ma sfortunatament il-klim li jiġi f'moħħi huwa fragilità, volatilità u eh, viġilanza u responsabilità hemm bżonn hemmhekk. Aħna rridu bil-fors nikkondannaw il-massakri fil-vant tal-DRC imma rridu nissutwaħu kol f'kuntest aktar wiesa nisħaq fuq tliet elementi. L-ewwel net eh, rridu nikxfu eh, kull ma jimxin kixef fuq dawn il-massakri u dak li wet u irridu jitres u dim il-ġustizja mżon li terġa tibda kooperazzjoni bejn il-forzi armati tal-DRC u il-MONUSCO u li dawn jużaw il-mandat imwessa tagħhom. Bħalla Unjoni Ewropea ma nix ninsew il-ġlieda kontra l-impunità u niżguraw il-riformi tas-sigurtà tas-settur tas-sigurtà jwassal għal riżultati Irridu nibqaw sodi fuq riżultati meħtieġa li jinkisbu fis-sistema tal-ġustizzja issa dwar il-proċess elettorali rridu noqogħdu attenti illi deteriorazzjoni tas-sigurtà ma tintużax sabiex jiġi meddet iktar il-proċess elettorali li jrid eh, ikun irrispettat fil-kriżi tal-leġitimità tal-seta illi segwiet fl-2011 l-avvenimenti kollha huma essenzjali u għalhekk f'dan il-kontest hemm bżonn li jkun hemm dialogu bejn l-oppożizzjoni u l-gvern U dana għandu jinkludi wkoll is-soċjetà ċivili għaliex l-imblok politiku ta' pajjiż għandu konsegwenzi diretti fuq iċ-ċittadini tiegħu. Aħna qed nistennew eh, dikjarazzjoni ċara dwar il-kalendarju elettorali, l-involviment ta' zazax u l-budget. L-Unjoni Afrikana wkoll għandha rwol importanti x'taqdi bħala u għank l-medjatur s sur Koġo l-Unjoni Ewropea u l-bqija tal-Komunità Internazzjonali diġa' esprimew l-appoġġ tagħhom għal din il-medjazzjoni. Issa aħna għandna bżonn ta' prezenza presenza iktar attiva fl-ispazju pubbliku. Kull kelma għandha l-pis tagħha u l-Unjoni Afrikana tfakkar il-partijiet kollha interessati fil-ftejjim ta' Addis Abeba. Għalhekk koordinazzjoni iva il-rispett tal-Kostituzzjoni dana sabiex ma jkonniex għalfejn niffaċċjaw kriżi umanitarja u sigurtà eh, fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Grazie. Progressisti Socialisti e Democratici, la parola al Presidente Gianni Pittella. Presidente, signor Commissario, colleghi, vi devo... President, Commissario, colleghi, mela smajna din id-definizzjoni mill-esperti eh, kax kxitni f'Nord fil-tramuntana tal-Kivu għana dan il-konflitt. Iżda dan il-konflitt qed iwassal għal ħafna tensjoni. Eh, anzi, hemm ftit tensjoni, iżda hemm miljun 6 miljun mejtin u miljun spusta u nof spullati għalek għet imutu 3.000 kull sena 800 kull jum u dawn l-esperti għedin jajdu li memx tensjoni naħseb minn flok tensjoni baxxa rridu jgħidu attenzjoni baxxa mhux qed ikun hemm biżejjed attenzjoni mill-komunità internazzjonali u li għalhekk qed twassal għal dan kollu. Aħna hawnhekk nindirizzaw irwieħna lejn l-Onorevoli Mogherini li nafu li ta' tiġonet importanza għal dawn is-suġġetti irridu flimkien naħdmu sabiex nwaqfhom li tkun skala il-vjolenza kontra dawn il-popli mill-militari li għandhom lan illi jikkontrollaw wieħed mill-iktar territorji sinjuri fid-dinja Meta eh, qed nitkellmu dwar ir-riżorsi minerali, aħna għandna proposti konkreti u ċari. L-ewwel qed nitolbu li jkun hemm kumitat ta' inkjesta indipendenti anke fuq livell internazzjonali illi wkoll jitfadaw fuq il-kawżi u dawk li huma responsabbli għal dan il-massakru. It-tieni li jkun hemm l-involviment tal-qorti internazzjonali f'dak li ġara f'Beni. It-tielet, irridu rapport ta' evalwazzjoni tal-ġnus maquda fuq ir-riżultati tal-missjoni ta' missjoni MONUSCO u qed nitolbu l-liġis maquda tagħmel użu mill-mandat li natala sabiex tieħu azzjoni u tipproteġi l-ċittadini. Ir-raba irridu l-Unjoni Afrikana terfu responsabilità tagħha u taħdem sabiex ikun hemm riżoluzzjoni għal dan il-konflitt. Il-grupp tagħna bħal ta' Soċjalisti u Demokratiki ser jibgħat fir-reġjun tal-Kivu il-kollega Elena Valenzjani li hija President tal-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem sabiex tkun tista' tiltaqa' ma' rappreżentanti tas-soċjetajiet ċivili fil-Kongo u l-atturi kollha relevanti fil-post. U meta tiġi lura se naqsmu flimkien mal-Parlament u mal eh, ukoll floqsfa differenti Ewropej u anke ma Federica Mogherini se naqsmu magħhom li tiksab il-kollega tagħna. Issa wasal iż-żmien illi nqumu nqumu fuq ruħna u nwaqfu mill issir din il-vjolenza f'Kongo li ilha għaddejja 20 sena. A nome del gruppo dei conservatori riformati. Issa, fissem, li sijar l-onorevoli Demes Maker. il-ġurnalist Britanniku jaf dan il-post ta' taħt fuq u jaf li hawnhekk hija l-qalb maqsuma tal-Afrika. Jiena eh, rajt intervista ftit ta' snin ilu fejn qed jilmenta li mhux qed tingħata biżiet attenzjoni lil Kongo u li hawnhekk qed dan il-persuna tiġi deskritti bħala bestji selvaġġi. Iżda il-vant tal-Kongo issa spiċċa post tal-ġlieda u tal-erda ta' ħajjiet umani. Għandna ħafna eh, nisa li qed jiġu stuprati u tfal li jinħatfu Il-President mhux qed jiftaħ għajnejh u f'dawn il-problemi ma tantx qed istil progress, anzi bil-kontra. Il-proċess kontra eh, Katumbi qed juri illi qegħdin jaslu anke għal kriżi politika mux qed jieħdu azzjoni kontrih aħna rridu nevitaw li ssir li tkompli tikber din il-gwerra ċivili mdemmija u li twassal għal kriżi reġjonali. Hawnhekk għandna involuti dawn il-minerali għalhekk dinja żona rikka bil-minerali kif kif kienet jintqal li fl-intervista li saret ma' Tim ukoll il-kummerċ tal-minerali dawn l-aziende, dawn il-kumpaniji jridu juru li mhumiex qed waslu għal dan il-konflitt. jrid ikun hemm ukoll operazzjonijiet konġunti mal-MONUSCO u mal-Militar tal-Kongo sabiex eh, ma jkunx ma jibqgħux armati dawn il-persuni fil-kivu. Fil Grazzi, President. Aħna naqblu ma' rizoluzzjoni li trid twaqqaf l-indifferenza għad-dram illi qed iseħħ ta' spiss fil-vant tal-Kongo il-gruppi illi firmawa talba diplomazija eh, politika responsabbli fid drc u anki waqfu dawn il-din il-moħrija tal-popolazzjoni ċivili fosthom in-nisa u t-tfal il-deċiżjoni li tat il-qorti tal-ajja il-biraħ fuq il-kas Bamba jiġustifika li aħna nistidnu wkoll da kollha li huma responsabbli biex jiġbru l-provi sabiex jġibuhom qudiem il-ġustizzja internazzjonali u dawk li huma responsabbli if jiffaċċaw il-konsegwenzi il-Kunsil ta' Sigurtà tal-Nazzjonijiet Uniti irrid jieħu nota ta' dak li ġara fil-tramuntana ta' Kivu u jarraw kemm il-Monusku tista' tikkontribwixxi biex terġa' toħloq toħloq situazzjoni li tirrispetta il-popolazzjoni ċivili e, degradazzjoni kontinwa ta' situazzjoni fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo titlob ukoll lill-imprizi li jiksbu il-materja prima u l-minerali minn hemm biss tħul fis-seħħ tar-regolament fuq il-minerali tal-konflitt e, jista' jwassal għal li jitwaqfu l-gruppi kriminali illi qegħdin eh, jisfruttaw dawn ir rizorsi u ma jieqfu qudiem xejn l-indifferenza illi qiegħda taħqar tant l-Afrikani u għanna issa aħna namlu xi ħaġa sabiex inwaqfu dawn it-traċedji. Per il gruppo konfederale della sinistra unitaria europea sinistra verde nordica la parola all'onorevole Serra Rodriguez. dove sta l'onorevole Serra Rodriguez fisam il-GUE. Grazie Presidente. Grazzi Sur President. Għal dar boħra f'dan il-Parlament irridu eh, naħdmu biex nirrifjutaw il-situazzjoni fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo dejjem iżjed massakri darba fiż-żona tal-Punent aħna nixtiequ ngħidu nappoġġaw soluzzjonijiet politiċi u paċifiċi tal-kunflitt. Soluzzjonijiet militari waslu biss għal aktar imwiet, u eh, weġa u violenza kontra l-popolazzjoni. Aħna nixtiequ nsemmu wkoll tħassib tagħna għat-tisħiħ tal-mandat militari tal-Istati Uniti fl-Afrika u r-rwol tagħhom ta' destabilizzazzjoni f'pajjiżi differenti kif ukoll fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Aħna nixtiequ li l-Afrikon tiġi eh, irtirata hemm bżonn li jkun hemm ukoll investigazzjoni indipendenti fuq ir-rwol tal-kumpaniji multinazzjonali Ewropej u l-ksur ta' drittijiet soċjali u ambjentali kif ukoll ir rabtiet li hemm ma li finanzjar ta' gruppi armati sabiex ikunu jistgħu jkomplu eh, jisfruttaw l-arts tal-Kongo. Il-programmi tal-ġus maquda tal-ambjent fl-2015 għallu li 2% tal-benefiċċji annwali tal-rizorsi tal-ministrutar tal-rizorsi naturali eh, edin imorru propju biex jifinanzjaw dan il-gruppi armati interni. Rridu naħsbu koll li jemżon li eh, nigarantixxu s-sovranità tad-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Sur President, li nirrispettaw din is-sovranità politika tfisser li l-popolazzjoni tkun tista' tibbenefika mir-riżorsi naturali tagħha stess. Għal dan hemm bżonn li jkun hemm kontroll fuq l-attivitajiet ta' kumpaniji multinazzjonali u dan permezz ta' reviżjoni u reviżjoni tal-kuntratti kollha tal-minerali u tal-foresti u rridu nirrispettaw ukoll id-dritt għas sovranità alimentari kif ukoll it-tneħħija tad-dejn aħna nifmu li hemm miżuri li numa bħalhom biex inwiġbu għall-iżjed eh, bżonnijiet bażiċi u urġenti tal-popolazzjoni. Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp tal-ħodor Alleanza Hilsa Ewropea eh, l-Onorevoli Sebastia. Buon dia, grazie signor Presidente, de nuevo nos reunimos aquí. En este... Aħna l-lum edin naqdu għawek biex nikkondannaw situazzjoni tremenda fil-Kongo f'dan il-kas il-massakri li edin iseħħu fiż-żona tal- vant. Aħna naqra frustrati għal xfitilu approvajna oħra ma isa di din manda lebda reperkussjoni. Isa mux taffetwa xej eh, f'din is-sitwazzjoni li qegħdin jaddu minna ħafna partijiet tal-Kongo. Aħna nifirħu għal din ir-reżoluzzjoni konġunta, riżoluzzjoni li aħna iffirmajna għal kunsess Isa, izda, xtaqna li kienet tkun aktar ċara, speċjalment meta hemm kritika lejn il-rwol tal-MONUSCO, ġifiri il-missjoni ta' stabilizzazzjoni tal-Stati Uniti fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo, missjoni li ġiet akkużata minn atturi indipendenti li huma passivi li mhuwiex qegħdin jagħmlu dak li għandhom jagħmlu, ġifiri li ħarsu il-popolazzjoni ċivili kontra dan il-massakru aħna nixtieq nitolbu li dak li qegħdin nitolbu fil-riżoluzzjoni jsir Iġbiri, jek irridu kunu nafu jekk kuxet tisieħ dak li hemm fil-missjoni u min huma responsabbli. Dawn huma xi punti ewlenin ta' din is-sitwazzjoni tremenda fil-Kongo l-ewwel net il-fatt li n-nisa huma il-vittma preferita u qed ikun hemm ħafna eh, stupru ta' nisa u twajliet bħala arma tal-gwerra qegħdin jirreklutaw tfal bħala soldati li qatt ma ħajkollhom ħajja normali f'dan l-orrur. Kif ukoll nitkellmu dwar il-konflitt u l-estrazzjoni illegali tal-minerali. U hawnhekk il-Komissjoni għandha rwol għaliex hemm intrapriżi Ewropej li ħafna għandu ħafna responsabiltajiet. U eh, biex imorru irridu morru lil hemm mill-istqarrija u nieħdu miżuri attivi ta' sanzjoni ta' investigazzjoni biex naraw liema kumpaniji multinazzjonali huma involuti f'dan il-kummerċ fl-aħħar mill-aħħar huwa l-aħħar ġustifikazzjoni ta' din is-sitwazzjoni li għaddejja minn dan din iż-żona. Għed mill punti ta' rizoluzzjoni hemm il-possibilità li jkun hemm sanzjonijiet ta' dawk li huma responsabbli diretti tal-massakru imma Irridu nagħtu eżempju wkoll li irridu nuru li l-Unjoni Ewropea l-popolazzjoni tal-Kongo mhux qed tabbanduna. Grazzi. Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola all'onorevole Corrao. Sì, grazie Presidente. Bene, dal... Grazie, Sor President. Mill-1960 il kongo dejjem eh, kellha violenza u l-situazzjoni ma rridx għall aħjar dan l-aħħar il-President Kabila minn flok ma qed jieħu eh, li jsolvi din il-problema qed dejjem jara kif jista' dejjem iżomm is-seta' fidejh anke fil lezzjonijiet li ġejjin. Diġà semmewh il-kollegi din hija sitwazzjoni traġika f'dan ir-reġjun fil-Katanga u fil-Lvant dejjem il-problema hija kemm ir-riżorsi ta' dawn il-pajjiż, l-isfruttament ta' dawn il-materji primi u l-minerali. Aħna naħa ħatana għandu jkollna pożizzjoni iktar f'saħħitha meta niġu biex eh, nindirizzaw il-kumpaniji multinazzjonali u nwettqu inkjesti indipendenti u anke l-ġus maquda fil-missjoni tagħha Monusco ma waslitx għal riżultati konkreti diffiċli li naraw li ma nistawx nifmu minn dan il-rapport tal-Mosku li m'hemm xejn fuq il-minieri u fuq it-traffikar tal-minerali li suppost huma konxi tagħhom, din hija tielet rezoluzzjoni li qed nagħmlu f'qasir żmien fuq il-Kongo, infakkar li issa wasal il-waqt illi jinsibu riżultati konkreti u nagħmlu passi kbar il qoddim għax inkella dejjem ħan nispiċċaw nitkellmu fuq l-istess ħaġa. Grazzi fissem li jennef l-Onorevoli Schaffhauser. Jiena nixtieq l-ewwel nirringrazzja lill kollegi għal rilevanza tal-analiżi li għamlu fuq il-Kongo, mod partikolari sur Pitella, dan huwa pajjiż li jiena nħobbu ħafna jiena wkoll kont qrib tal viċi President waqt il-perjodu ta' tranzizzjoni u jiena segwejt it-tranzizzjoni għax kont wieħed mill-atturi il-diffikultà tal-Kongo huwa ir-rikkezza tiegħu Aħna morna nfetxu għaliex Uganda u Rwanda kienu deċidew fu eh, l-ordni ta' seta barranija nista' ngħidilkom liema illi jinvadu l-pajjiż un bat infakkarkom illi waqt li kabilla kienu qegħdin eh, jinvadu l-pajjiż ċertu kumpaniji kienu qegħdin jiffirmaw il-kontratti kumpaniji Amerikani un mbagħad meta dawn it-tnejn ġew lura x'kienu patrioti għal pajjiżhom hawnhekk fi Brussell li nista' ngħidilkom minn qalli ehm, li eh, mbagħad marru wkoll Washington ifittxu l-ordni u danna inqatel wara 15. Eh, mbagħad Joseph Kabila għadna dan iż-żagħżugħ aħna rnexxinna eh, nimmanipulawh għaliex kien mir-Rwanda u kien sa jkun jagħmluh president. Din kollha hija manipolazzjoni dak li għandu bżonn ir-Repubblika tal-Kongo hija sovranità tiegħu armata li tiġġielet kif sew Monusko illi hija hemmhekk għal paċi u illi nwaqfu l-predaturi li huma marbutin mal kriminalità organizzata u pajjiżi ipokriti li għandhom rabtiet mal-kumpaniji multinazzjonali. Grazzi. La parola ora. Grazzi, nandu, s onorevoli xtir. Kif diġà intqal il-konflitt u nuqqas ta' stabilità fil-Kongo huma marbutin mal- ġlieda għal rikkezza illi hemm dawn il-minjieri eh, li suppost kellhom jagħmlu l poplu tal-Kongo poplu sinjur u minflok salvazzjoni saru eh, saħta ħafna iktar minn 63% jgħixu fuq il-xifer tal-faqar u xi 40% jgħixu eh, fil-faqar propju. L-Unjoni Ewropea għandha tara xinu għaddej hemmhekk sabiex eh, twaqqaf it-traffiku ta' tal-minerali Umbat hemm il-korruzzjoni wkoll tal-istituzzjonijiet u ta' gvernanza tajba hemm importanti illi tieqa fil-manipulazzjoni u li l-elezzjonijiet fil-Kongo jsiru meta suppost isiru jina kuntett il-programm nazzjonali indikattiv eh, fil-kuntest tal-11 il-Fond Ewropew għall-iżvilupp se jgħin lill-Kongo, jgħin il-ġustizzja u l-pulizija u nappella illi nużaw l-istess politika fil-pajjiżi l-oħra Afrikani u jkun hemm dejjem l-istess rabta bejn il-korruzzjoni u n-nuqqas ta' stabilità fost is-sistemi. Onorevole Arena. Merci Président. Euh, nous sommes ici encore une Aħna qegħdin hawnhekk għal darboħra nitkellmu fuq Rizoluzzjoni fuq il-Repubblika Demokratika tal-Kongo miex l-ewwel darba musa se tkun tal-aħħar żgur. Eh, illum qed nitkellmu fuq il-massakri ta' Beni għaliex eh, kif qal is-Sur Pittella dawn stiedu eh, eh, ħafna iktar mal-miljun li deġa mietu. Eh, qatlu eluf ta' persuni, apparti il-nies il nħarqu, il-teddidiet, il-nies spostati, din hija dram, il-qegħdin ngħixu fil-kivullu Eh, eh, għalfejn qed jiġru da kollu għaliex hemm iż-żejt u għaliex hemm il-minerali u jiena kontenta li f'dan il-Parlament aħna ħadna pożizzjoni dwar traċċabilità tal-minerali imma dan aħna għamilnieħ bil-mod wis u rrid ngħid ukoll li l-Kunsill ma tantx ta' kasna Allum kulħadd qed jaqbel illi l-kumpaniji multinazzjonali jridu eh, joqogħdu attenti iktar dwar dak li għaddej f'dal-pajjiż din l-instabilità hija dovuta wkoll u responsabilità tal-awtoritajiet fil-Kongo jien għaliex dawn huma reati u dak li aħna nitolbu li dawn ir-reati ma jibqgħux eh, mhux ikkastigati. Dak irridu jkunu nafu min hu responsabbli sabiex ikunu nistgħu napplikaw sanzjonijiet għalles f'dan il-kontest elettorali dan se eh, importanti u dan il- dawn l-affarijiet qed isiru dejjem iktar spissi fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Aħna bħall-Unjoni Ewropea mal-Unjoni Afrikana u l-Nazzjonijiet Uniti rridu naħdmu flimkien sabiex dan il-pajjiż ikun hemm elezzjonijiet fil-paċi, fit-trasparenza, fir-rispett tal-Kostituzzjoni. Mhux biss sempliċement għaliex aħna rridu nsegwu l kostituzzjoni ma sempliċement għaliex din hija l-unika garanzija sabiex ikun hemm l-istabilità, nevitaw il-kriżijiet, kriżijiet umanitarji, u nevitaw ukoll li l-ċittadini li huma dawk l-ewwel li jbatu ibatu minħabba din is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Onorevole Fotiga. Onorevole Fotiga. President, uh, the people of Congo. Sir President, il-poplu tal-Kongo irrit jissaporti dawn l-atroċitajiet li qed isiru minn milizzja armati fl-ilvant tal-pajjiż. Dan sar realtà minħabba l-inċertezza politika u e, minħabba l-periodu ta' tranzizjoni ta' setat. L-elezzjonijiet ħielsa għandhom jinżammu fil-pajjiż U fil-rigward tal-involviment internazzjonali u l-implementazzjoni tal-riżoluzzjoni ta' Marzu tal-ġusma Magħquda dan huwa kollu meħtieġ u anke biex monuska tassew eh, ikomplu jaħdmu din il-missjoni tal-ġusma Magħquda anke biex naqirdu l-impunità li jisisi għandha terġa tiġi involuta. Grazzi. Köszönöm szépen képviselő asszony, eh, Votmans képviselő. Grazie, Naddusa, onorevoli Vautmans. Għal-minuta u nofs. Over de in Kongo. Grazzi, jirna snin twal nitkellmu dwar il-konflitt fil-Kongo. Kważi insejna kemm hu sabiħ dan il-pajjiż meta jkun għaddej fi żmien ta' paċi, villaġġi sħaħ qegħdin jinqerdu, in-nisa qegħdin jiġu sfruttati. Jisruqulhom lil uliedhom u irridu jaraw kif ser isalvaw l liedhom. Din ila għaddejja tattika ta' gwerra kull minuta mara tiġi stuprata fil-Kongo. Anke hemm ġeneċidju sesswali. Il-Komitat Internazzjonali ila preżenti f'dan il-pajjiż għal 16-il sena għandna l-Monusco, il-truppi li qegħdin imorru hawnhekk u minn flok mħallu l paċu u l-armonija qed iħallu erda sħiħa. Nafu x'inhuwa dan l-impatt, nafu x'inhuwa il-Kongo, nafu għal xi x'inhuwa senjur dan il-pajjiż. Il-President Kabila qed jimxi mal-għanijiet tiegħu biex jikseb it-tielet mandat elezzjonijiet ħelsin biss jistgħu jsolvu l-problema. Aħna rrid li jkollna rwol importanti l-ewwel nappoġġaw il-proċess ta' paċi. Irridu insaħħu l-mandat tal-MONUSCO u impattu għal dan in-nuqqas ta' impunità rridu nikkastigaw minn waħati u nipproteġu lil dawn in-nisa. Irridu noffru futur għal vant tal-Kongo. Grazzi tassew, naddu issa għal-Onorevoli Verġa. Merci. Grazzi, Signora President għal ħafna snin ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo edha tgħix sitwazzjoni drammatika, gruppi armati, massagri, distabilizzazzjoni, strumentalizzazzjoni tal-sitwazzjoni etnika. Il-konsegwenzi x'inhuma? 400.000 persuna mill-Kongo fezilju. Eh, dan huwa ġenoċidu u irrikonoxxut mill-Nazzjonijiet Uniti fl-2010. Il-żieda fil-vjolenza dan l-aħħar xhur u rietna li problemi għadhom hemm il-komunità internazzjonali meta se tagħmel xi ħaġa fis-sitwazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-Kongo aħna għanna responsabilta kbira, Iva, hemm bżonn li jkun hemm stabilità fil-pajjiż u nċalu jirraġuna li sur Kabila. Anki r-wol tal munesko irridu naraw x'se nagħmlu. Iva, irridu nnaqsu il- il Grazzi ħafna. Signora Rivasi, minuta. Sur Kommissarju, Sinjura President u kollegi, l-atroċitajiet li qed isseħħu fil-Kongo qed jeħraxu kuljum. Aħna fl-2014 tajna il-premju Sakharov lil eh, tabib li kien qed jaħdem man nisa li kunu vittmi tal-rejati eh, sessuali. Imma illum eh, il-vjolenza sessuali marret li lin minn nisa biss. Din hija arma ta' distru tal-erda massiva sena li għaddiet il-Nazzjonijiet Uniti wera illi hemm bżonn li tieqaf l-impunità. Għalhekk Imma xorta dan kollu mhux biżejjed. Din l-imġiba hija konsegwenza tan nuqqas ta' stat ta' dritt u ta' impunità fil-Kongo danna minħabba u koll l-attività li qed issir fil-minjeri u danna b'mod illegali u koll. Irridu niġildu kontra dawn ir-rejati għaliex il kol kemm aħna eh, aħna responsabbli għal dan it-tixrid ta' dem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 għal 18 sena ħabs wara ġuri ta' eh, sitt snin fl-ICC flajja ħafna nisa, tfal ġew torturati, maqtula, stuprati mill-milizja tiegħu. Imma dik l-unika ħaġa pozittiva nistgħu nirrapportaw fuq is-sitwazzjoni politika fid-DRC, it-tensjoni politika qiegħda dejjem tiżdied minn eh, meta il-President Kamela prova jipospon l-elezzjonijiet ta' settembru eh, kemm jista' jkun biex ikun jista' jestendi il-mandat politiku tiegħu li suppost jispiċċa sa tmiem ta' sena imma attakki fuq politiċi tal-oppożizzjoni, proibizzjonijiet fuq il-dimostrazzjonijiet u aktar imwiet. U wara dan kollu hemm ukoll tfaqqija tal-deni isfar eh, biex is-sitwazzjoni fil-pajjiż hija anka qar ta' dispjaċir partikolari hija u għal-fat li il-ġliet bejn it-truppi tal-gvern u dawk li huma kif saħar ribelli reġaw żdiedu u huma aktar imdemmija fil-vant tal-pajis. Dan huwa kollu dwar l-aċċess tal-kobalt u minerali oħra li jiġu minnati li hemm jiġu minnati f'din iż-żona, hemm nies li jkollhom jitilqu minn djarhom jiġu maqtula jew inkella jiġu imġela li jaħdmu eh, bil-fors ir-regolamentazzjoni dwar l-użu ta' minieri eh, jew mineral ġej minn dawn iż-żoni ta' konflitt jekk din ir-regolamentazzjoni tidħol fis-seħ nistgħu nibagħtu messaġġ qawwi. it text fortunatament li għandna huwa vag ħafna u fil-fat jinsab wara lat ta' l-Istati Uniti li għandu ħafna zjed saħħa, issa qed jipprojbixxi wkoll l-importazzjoni u l-użu ta' dawn il-minerali. Aħna dawn il-klim sbieħ Eh, għal xej jekk aħna maħniex lessi li nitalmu lezzjonijiet u naġġixxu aħna stess. Grazzi issa Sinjura Kienge żewġ minuti. Jiena l-lum beni xfettilli nidbija dal-ħodu minn triqti flok ma bqajt bikwiet id-dar ma' u lidi. Għax ma tlabċ lil żewġi ġimijaj għax ma għamilx bħal dawk l-400.000 kompatriota li telqu minn pajjiżhom biex jaħarbu mill-vjolenza. Eħe, imma fejn sejrin l-Ewropa, fl-Afrika tisfel, u kiku wara kollox patuna lura mnejn ġejna xajdunna li man dritt tal-protezzjoni internazzjonali fejn konna mmorru lura beni? Biex tajt jien kont inħossni sikuraw is sedda tal monusco rib dawk qegħdin hawn biex jipproteġuna l-komunità internazzjonali rridithom, imma imnalla li insertajt waħdi għalmenu hekk il-familja tiegħi miġbura f'post sikur għalissa. Bekk għalmenu ħelsuħ dan l-ispettaklu jkexkxek dawn il-bejje ma kinux kontenti li stuprawni, ħebbew għalija biex fafar u xtiebi u spiċċaw billi ħarquni. Kont nifsensija ma ma bżajċ, sibt fikom fulidi kollox intem f'ħakkatajn. Minkejja kollox jien kontenta, kontenta għax fost il-folla ta' daw kollom ta' bil-fors jassistu għal dawn il-massakri għarafċi uċuħ. Kontenta kuntenta li f'din l-aħħar xena konna kważi kollha adulti, il-maġġoranza nisa kien hemm preżenti wkoll, imma kien hemm ftit tfal ukoll. U ma tantx felħu jaraw telqu kważi minnu fih. Kuntenta wkoll għax hekk ħadd mu se jara li ġismin farrak wara xi tliet sigħat ta' tortura. Imnalla li l-komunità internazzjonali ma tantx jimpurta dwar dak li qed jiġri hawnhekk fil-vant tal-Kongo u li l midja moħħaf affarijiet oħrajn. Eżis kollegi, minn Ottubru tal-2014 sa Marzu tal-2016 fit-territorju ta' Beni Lubero Butengo kienu massakrati 1200 ruħ u ħadd ma ta' każ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 Grazzi ħafna, Signor President, Signori, dak li għadna kif smajna kellimna ta' qabli mill-Italja kienet xi ħaġa li emozjonatni ħafna x'nista' ngħid wara dawk il-kliem. Hemm bżonn li nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex ir-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda tidħol fis-seħħ. Il-ġnus maquda ta' tant pajjiżi li ħejju riżoluzzjoni u man bat fl-aħħar mill-aħħar biċċa karta u ma jiġri xejn. Aħna kuntenti u l-kuxenza tagħna forsi hija nadifa ma jiġri xejn. Il-Qorti Kriminali Internazzjonali għandha tinvolvi u ukoll u dawk li qegħdin iwettqu dawn il-massakri jridu eh, jitpoġġew eh, fil-ġustizzja jridu jiċesqu l-qorti ma nistgħux noqogħdu ksikta. Din hija kwistjoni ta' responsabilità umana tagħna u l-unur tagħna u din ukoll tiddependi fuq dawk il-pajjiżi li kellhom il-kolonji f'dawn il-parti il-parti tad-dinja. Grazie sal-Onorevoli Signora, nishti eh, nixtieq omaċa nagħmel u maċċawek il- DRC li għadeja l-arma sakri bħalissa fil-istoria tagħha, speċjalment fil-Vant, danet joħloq aktar minn 3 miljun persuna spustata li minnom eh, nofs miljon diġa marru eh, f'pajzi tal-viċinat, abużi sessuali lejn eh, nisa u tfal u aktar minn elf stupru kull-jum, et nitkellem fuq aggressjonijiet indiskriminati, reklutaċ ġiel ta' tfal, nishtiq nikkundanna l lazzi tan terribli li saru f'Beni Luberu Lutembo li ħadu il-ħajja ta' 100 ta' elf Eh, ta' aktar minn elf persuna u nixtieq nfakkar fil-vitmu l-familji tagħhom hemm li inkomplu l-azzjonijiet konġunti bejn il-setat eh, armati tal-Repubblika tal-Kongo l-Monusco li x'dan huwa l-unika mod fl-opinjoni tiegħi kif inkunu nistgħu niġġieldu l-azzjonijiet eh, terribli tal-set tal-gruppi armati pal dawk tar Rwanda jew nkella il-Forza Demokratika Alleata fost oħrajn. Minn barra dan hemm bżonn li l-awtoritajiet tal-Kongo jiffaċċaw kemm jista' jkun malajr risfruttar illegali ta' riżorsi bħal tungsten u oħrajn biex naqtaw mod definittiv il-sors ta' finanzjar tal-gruppi armati. Fl-aħħar net, nixtieq l-attenzjoni u il-bżonn li ikunem l-elezzjoniet li jmiss il-presidenzjali u leġislativi li huma importanti mmess biex nkunu nistgħu nimxu il-qudiem u li il-pajis ikollu l-istituzzjonalità u ma jibqawx dawk li jagħmlu atti kriminali isu ma ġara xejn, hemm bżonn il-kundanna tal orti kriminali internazzjonali rrid jittieħed bħala eżempju. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Panzeri. Għazewx minuti. Grazzi, Signora President. Is-sitwazzjoni tal-fan tal-Kongo hija ċara. U it-tweġibiet li kenna, sallum it-tweġibiet li kenna pal din il-kriżi s'issa ma kinux bizzejet, Jiena smajt anka forsi Biki Vojt f'din l-Assemblea fost dawk li fil-fatt uh, eh, ostakolaw il-regolament li ħallina li nevitaw li kunem il-minerali li ġejjin mid-żoni ta' konflitt. Kienem ħafna li ostakolaw il-Kunsil, il-Kummissjoni. Kunsil, il-Kummissjoni fil-fatt mekem hemm taħlita ta' ipokrazija u anka skizofrenija forsi hemm bżonn li jkunu tikka żgħira koerenti ma dak li jiġu jgħidu għawek l-affarijiet huma ċari. Hemm xi punti li rridu jiġu definiti fi pjattaforma biex nevitaw li l-Unjoni Ewropea turi li ma tista' tagħmel xejn dim dak li qed jiġri. Hemm bżonn li ngħidu li l-President Kabila rrid jitlaq irridu nibnu il-kundizzjonijiet tal-tranzizzjoni politika, irridu ngħidu wkoll li hemm nuqqas ta' suffiċenza ta' tweġiba minn naħa tal-militar regolari tal-Kongo f'ħafna drabi mamlu xej. U il-missjoni tal-ġnus ma'uda li topra fil-pajis miex bizzejiet u anka minn kej għal-fat li hija waħda mill-iżjed missjonijiet imponenti xerta waħda mhux qed jirnexxira twaqqaf din il-kriżi. U ħaġa stramba wkoll li żewġ stati li huma parti minn missjoni Rwanda u Uganda edin sospettati li qed jagħtu appoġġ militari propju kontra dawk li qegħdin jiġġieldu. Jiġifieri hemm bżonn ta' Kumitat Internazzjonali li l-ġus mawda jridu jibdew eh, inkjesta biex iwettqu l-anijiet li hemm. Għanna bżonn sinjal b'saħħtu U hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea toħroġ minn din in-nuqqas ta' seta li mhux itirnexxiela tiddeċiedi. Grazzi ħafna jista' ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Kukan għal minuta u nofs. Id-DRC qed tgħix fi stat kostanti ta' paċi superfiċjali u sigurtà superfiċjali. L-aħħar tfaqqija ta' violenza fil-parti tat tramuntana tal-pajjiż eh, xukjat il-kulħadd rajna mijiet ta' e, til, persuni sparixxu, stupri u tneħħija ta' infrastruttura kru. Sfortunatament, aħna rajna biss reazzjoni zaħira u bil-mod fuq livell internazzjonali għal din violanza. Jena nixtieq nagħti l-kondoljanzi tiegħi li familji tal-vittmi. F'din is-sitwazzjoni, violenza immedjata rridu nispiċċawha u l-gruppi armati kollha eh, irridu eh, ineħħu l-armi minn idejhom il-komunità internazzjonali inkluż l-Unjoni Ewropea ċi tkun aktar preżenti u tajt aktar tl-essemma leħena eh, u toffri appoġġ eh, biex inneħħu l-armi. Il-Monusco irrid ikun jista' jirreġixxi b'mod aktar maġel biex jipproteġu iċ-ċivili. Minn barra naw, investigazzjoni ġdida f'dawn ir-reati ċi tissir u dawk li qed iwettqu reati jridu eh, jitressqu l-qorti jekk m'hemmx responsabilità ċara għal dawn ir-reati ħajkompli jkun hemm din l-atmosfera ta' impunità. U nispretendu li jkun hemm dejjem aktar violenza. Jiena ċert li ċ-ċittadini ta' DRC jistħoqilhom aħjar wara 20 eh, snin wara ħafna snin ta' violenza f'dawn il-pajjiżi. Grazie ħafna sal-Onorevoli Frunzulika għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President. Kollegi, Jina verament imħasseb dwar Is-sitwazzjoni ta' sigurtà li qed tiddeterjora f'din iż-żona tal-DRC minħabba il-ħafna rapporti ta' massakri, reklutaċ u anka tfal minn gruppi armati u vjolenza. Il-gvern tad DRC fil-u il-missjoni tal-zamma tal-paċi, il Hemm bżonn li ħarsu li ċivili. Hemm bżonn ta' investigazzjoni dettaljata u indipendenti minnaħat tal-komunità internazzjonali dwar dawn il-massakri. Din hemm nasa sabiex niskopru e, hemm wara dawn l-attakki. Neutralizzazzjoni ta' setat sigurtà għad ċittadini kollha trid tkun il-priorità tagħna dawk li qegħdin jiksru id-drittijiet tal-bniedem jagħmlu reati violenti u, e, anka reati sessuali rridu jiġu identifikati u ikkassigati skont il-liġi kriminali internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna sall-onorevoli Assis għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President il repubblika Demokratika tal-Kongo kienet ikkaratterizzata minn violenza li swit il-ħajja ta' ħafna miljuni ta' nies. Ix-xenarju iħassibna ħafna ftit ġranet ilu xi speċjalisti tal-ġus maquda qalu li situazzjoni simili ħafna għal dak li hemm fil-Burundi tista' seħħ fil-Kongo. Jiġifieri jekk il- ehm, l-elezzjonijiet presidenzjali jiġu jkun hemm dewmien fuqhom jistgħu jispiċċaw joħorġu fit-toro in-nies u jkun hemm ħafna massakri minn gruppi militari u nkella organizzazzjonijiet paramilitari. Fid-dawl ta' dan ix-xenarju l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu tista' sabiex iġib stabilità fir-reġun. Dak li aħna rajna Eh, fir-Rwanda fl-1904 u disajn ċi tkun tal lezzjoni għal kumplament tad dinja. Kien hemm żewġ gwerer diġà fil-Kongo li għandna niftakruhom. L-Unjoni Ewropea għandha tagħti lajnuna lil Kongo fil-ġlida Eh, kontra dawn il-problemi li huma marbuta wkoll mal-faqar kif ukoll problemi oħra fir-reġjun. Fid-dawl ta' dawn il-massakri hemm bżonn impoġġu pressjoni fuq il-gvern tad DRC sabiex nassiguraw li id-drittijiet tal-oppożizzjoni jkunu rispessati kif ukoll li s-sistema ta' gvern taħdem kif suppost bl-appoġġ tal-Unjoni Afrikana. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Obermeyer għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, 6 miljuni li mietu Għam ħafna li qegħdin jaħarbu hemm il-tixrid tad-dem, il-ġlied, terrur reġjonali, kif ukoll terrur izlamist. L-aċċess tal-terrur islamiku mis somalia lejn l-Afrika tal-Punent għadha d-dejja. Issa aħna qegħdin nisimgħu klim ta' dispjaċir imma ma tantx qed naraw azzjoni fil-fatt kbira l-ipokriżija. L-Ewropa trid tqum mhux biss paroli, hemm bżonn li nirrikonoxxu li huwa ċar li l-affarijiet ħajkomplu sejrin hekk sakemm ir-riżorsi, jiġifieri l-materja prima bħal kobalt, jispiċċaw fil-dejn inħżiena. U l-industrija fl-Ewropa tqum u jkollha tieħu azzjoni. Illum qed nisimgħu ħafna kliem, imma aħna maħniex lesti nieħdu l-passi. Jiena ċert iżda li l-industrija ħatajdilna meta għandna naġixxu fl-interess tal-produzzjoni tat-telefonija ċellulari. Iva, ovvjament, huwa importanti wkoll li aħna jkollna l-opportunità li esprimu l-opinjonijiet tagħna. Mela issa wasalna għal proċedura tal-kaċ tiegħi. Tanċaw kelli, ma sur kaputo l-ewwel wieħed. Grazzi, Signora President, din it-tielet darba li qed nitkellmu fuq il-Kongo, situazzjoni għada waħda drammatika f'dan il-pajjiż. Riċentement skoprejna oqbra komuni ħafna nissa e, irġilu tfal ġew maqtula u oħrajn ġew it-torturati. Kull minuta hemm stupru ta' mara. Umbat hemm 1500 persuna li ġew sekwestrati, il-popolazzjoni hija vittma ta' massakri minn eh, gruppi armati li qegħdin jagħmlu ġenoċidju. Missjonarju reliġjużi flimkien eh, ma' netwerk ta' paċi qegħdin jitolbu li il- eh, il-soċjetà internazzjonali taġixxi fuq dak li qed jiġri fit-tramuntana tal-Kongo. tal kongo U issa huwa il-moment li l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali taġixxi biex twaqqaf dak kollu li qed jiġri. Il-ġnus maquda jridu jistabilix kumitat ta' inkjesta internazzjonali biex dan id-dram jiqaf. Grazzi ħafna se ngħaddi il-kelma l-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna il-DRC huwa l-ikbar pajjiż fl-Afrika ċentrali wieħed li żjed li għandu minerali Ma sfortunatament dak huwa propju raġuni għalfejn hemm tant violenza f'dan il-pajjiż. Diċembru li għadda aħna votajna fuq riżoluzzjoni kontra il-minerali viruga għax hemm ħafna E, diversità f'dan il-post. Imma il-violenza fil-tramutana ta' Kivu bdiet propju dak il-periodu meta kienu nivvotaw fuq riżoluzzjoni, propju f'mument meta l-ewwel riċerka sismika bdiet. Issa għandna aktar minn 600 persuna li ġew maqtula kien hemm massakri f'beni e, nisa tqal, e, xjuħ u anka tfal li ġew maqtula irridu nikkundannaw dawn l-atroċitajiet imma rridu nieħdu azzjoni sabiex inwaqfu kwalunkwe implikazzjoni ta' eh, kumpaniji internazzjonali Ewropej hawnhekk. Mod partikolari irridu ninvestigaw l-allegazzjonijiet li xi pajjiżi li xi xi kumpaniji parteċipaw terrorizzaw in-nies. Grazzi ħafna. Issa naslu għall-aħħar kellim is-Sur Jakov Ċiċ. Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo hija waħda mill-aħjar eżempji minħabba li r rikkezza qed issir saħta benesseri li mhux qed jilħaq lill-ċittadini ma jibqa' fidejn u fil-bwiet ta' elit politiku, fidejn aqoċċa żgħira ta' nies illi ġestixxu l-rikkezza kollha ta' pajjiż għalhekk jiena rrid nipproponi illi f'din is-sitwazzjoni għandna nagħmlu għalmenu żewġ affarijiet huwa veru din hija tielet riżoluzzjoni illi aħna qed niddiskutu. Aħna ksibna xi ftit riżultati, missa rridu nagħmlu żewġ affarijiet il-qorti tal-ajja trid tieħu deċiżjonijiet kif dawk bħal dawk li ttieħdu dan l-aħħar għaliex dan huwa eh, l-uniku mod kif nistgħu nwaqfu ċerti affarijiet. U jiena hemmhekk qed nitkellem mill-esperjenza fuq l-eks Repubblika tal-Jugoslavja fejn il- dawk il-li wet u rejati tal-gwerra tresqu quddiem il-ġustizzja. Irridu nieħdu azzjoni kontra dawk li ma josservawx it-testi li aħna adottajna eh, kontra l-użu ta' dan minerali eh, fil-konflitti. Fil Madam Speaker, I think it's been a very useful exchange and I thank Honorable... Signora President, naħseb illi dana kien skambju ta' opinjonijiet u tli ferm imma eh, forsi mhux kulħadd induna bil-riżultati li ksibna bir-riżoluzzjonijiet u l-miżuri li ħadet l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill tal-affarijiet barranin fit-23 ta' Mejju l-konklużjonijiet tal-Kunsill fuq ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo dana juri konverġenza ma' riżoluzzjoni tal-Parlament fuq il-Repubblika Demokratika tal-Kongo tal-10 ta' Marzu dwar dawk li huma responsabbli għas settur tal-ġustizzja u s-sigurtà fil-konklużjoni tal-Kunsill fit-23 ta' Mejju aħna għadna illi se nirreaġixxu jekk ikun hemm deteriorazzjoni fil-sitwazzjoni eh, politika u li se nużaw l-odot kollha li għandna għad-dispożizzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, komissarju. Issa nixtieq illi ninforma lill kollegi illi għandna seba mozzjonijiet tal riżoluzzjoni